Aziz kollegi, sinjuri, aħna nixtiequ li nibdew bil-proċedura. Jekk jġobkom, kollegi nitlobkom sabiex tpoġġu bil-qeda, tħdu paskom, jġobkom. Uh, I have an uh, announcement for you. Għandi ħabar x'naqsam dal-għodu. Dikrazzjoni bil-miktub jekk jġobkom, podġu bil-qeda, hudu postkom.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 dwar il-ġestjoni tal-popolazzjoni tal-klib fl-Unjoni Ewropea. Din dikjarazzjoni kienet iffirmata mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament u skont ir-regola 123 tar-regoli tal-proċedura ħadd itressa issa lil dawk li qed tindirizza u ħadd tkun pubblikata wkoll fit-test adottat tal-laqa tal-lum u l-ismijiet ta' dawk li iffirmaw din id-dikrazzjoni bil-miktub ħajkunu fil-lista fil-minuti u jina ħanitlob l-ismijiet sarbosa biex titkellem. Grazzi l-kollegi Vanjan Jäger, Romueva, Tchaikovsky, għall-sforz komuni tagħhom. Stenni ringrazzja li kollu kollha wkoll li firmaw għall appoġġ tagħhom. Dwar il-problema tal klip li jinsabu fit-toro, issa għanna l-opportunità li nsibu soluzzjoni tajba. Grazzi. Koleżance, przechodzimy do głosowania. Porządek. Grazzi ħafna, issa aħna nixtiequ li naddu għal votazzjoni l-ewwel punt fuq l agenda tagħna għal votazzjoni huwa